stqarrija mill-Viċi President tal-Kummissjoni Reprezentant Oli tal-Unjoni għal affarijiet Barranin u Politika Sigurtà dwar is-sitwazzjoni umanitarja fil-Yemen. L-ewwel kellim fuq il-lista. Bert Kunders għal Viċi President tal-Kummissjoni ir-Rappreżentant Oli tal-Unjoni għal affarijiet Barranin u Politika tas-Sigurtà. Jekk jogħġbok. Uh, Madam uh, Pres President, uh, honorable members. Grazzi President, onorevoli membri, qabel xejn, grazzi lil Parlament għal dan id-dibattitu importanti u f'waqtu dwar is-sitwazzjoni monetarja fil-Yemen. Ejan kunu ċari, il-Yemen qed jiġi injorat bħala kriżi bekk hemm bżonn assolut illi niffokaw fuq dak li ġi diskritt bħala kriżi monetarja ta' livelli katastrofiċi jaddi kwalunkwa oħra meta naraw kemm hemm nies li għandhom bżonn għajnuna medjata kejja il-kundanni ripetuti internazzjonali xorta waħda qegħdin naraw illi m'hemmx salvagwardja tal-drittijiet bażiċi u drittijiet tal-bnedmin u qegħdin naraw illi il-persuni ċivili qed jiġu immirati ta' kuljum. Aħna imħazbin mill-attakki ta' dan l-aħħar fuq il-Mezzan San Frontier, l-MSF, faċilitajt fil-Jemen, ġew attakkati u kien hemm mbagħad eh, imwiet u dan huwa każ ieħor ta' violazzjoni tal-liġi internazzjonali li qed isseħħ matul din il-gwerra. L-intensità tal-kriżi umanitarja qiegħda dejjem tikber. Organizzazzjoni umanitarja qed qis illi 22% ta' popolazzjoni madwar 21.2 miljon persuna għandhom son l-assistenza u għanna 14.4 miljoni għandhom son il-ġuħ u 19.3 mandomx aċċess għall-ilma u sanitazzjoni. U l-Unjoni Ewropea tat kontribut biex bekk ikun hemm soluzzjoni għal konflitt biex ikonna drittijiet bażiċi għal persuni mill-Yemen. U allura qed nagħmlu hekk fuq żewġ binari fuq il-front unitarju għandna aktar assistenza għal Yemen zidna b-17 il-miljon euro u wissa għanna 52 miljon euro b'mod totali għall-2015. U xi stati membri u kol taw kontribut għall-assistenza urġenti u oħrajn se jsegwu dan ukoll. U allura għanna il-persuni li huma spezzati, il-refugġati, il-migranti illi huma maqbudin fil-Jemen u hemm oħrajn mill-quta mill-kriżi ta' l-ikel u s-sitwazzjoni marret allar minħabba il-konflitt. L-Unjoni Ewropea se tissokta titlob il-partijiet kollha biex iwasslu l-għajnuna umanitarja. Madana kollu il-livell ta' finanzjament umanitarju huwa parti mill-problema nafuħdan il-popolazzjoni edin jiddependu għal l-esportazzjoni tal-90% tal-sonijiet tagħhom u allura irridu inneħu kwalunkwe eh, xkiel għall-importazzjonijiet u għalhekk aħna qegħdin naħdmu bisħieħ ma' Nazzjonijiet Uniti biex bekk ikun hemm implementazzjoni tal-mekkanizmu ta' spezzjoni verifika biex bekk ikonna flus ta' prodotti kummerċali umanitari lejn il-Jemen u għawnek għanna kontribuzzjoni ta' 2 miljon euro. Umbat, it-tieni binarju dak politiku għal dak li għandu xaqsam l-attakki eh, li, li saru u anki li zdidu f'Marzu 2015 biex bekk ma kienx hemm possibilità għall-implementazzjoni ta' tranzizzjoni u il-pajjiż huwa fix-xifer ta' diżastru umanitarju. L-Unjoni Ewropea semmit fil-konklużjonijiet tal-20 ta' April u anki wara illi temmen illi s-soluzzjoni għall-kriżi trid tkun waħda politika biex ikunem eh, soluzzjoni politika skont il-qafas li għanna mill-inizjattivi u anki il-riżultati tal-konferenza ta' dialogu nazzjonali kif ukoll il-riżoluzzjonijiet rilevanti tan nazzjonijiet Uniti fil-Assembleja Ġenerali tagħha dawn huma l-mezzi kif aħna intaffu it-batija tal-poplu tal-Jemeni. Wara li kien hemm taħdidiet f'Ġunju f'Ġeniva, kien hemm rawn ieħor fi Vienna fi Svizzera eh, u anki kien hemm koordinazzjoni ma' Nazzjonijiet Uniti biex ikun hemm ukoll rwol attiv mal-partit involuti biex bekk ikonna it-tielet laqa fil-jiem li ġejjin. Il-konflitt issa involva numru ta' atturi reġjonali aħna inħedġu l-atturi kollha biex ikollhom rol pożittiv biex ikun hemm soluzzjoni dewwiema għal din il-kriżi politika aħna bħala Unjoni inkwetati minħabba l-implementazzjoni ta' passi meħtieġa biex ikun hemm waqfim il-ġlied. Il-waqfim il-ġlied ta' qabel eh, waslu għal violazzjonijiet mill-partijiet involuti u importanti li jkun hemm miżuri fejn jitterġa' timbena il-fiduċja u dana jinkludi rispett għad drittijiet umani u anki il-ħelsin ta' priġunieri politiċi. L-aċċess għal assistenza umanitarja għal persuni fi bżonn b'mod partikolari f'tajis, iżda anki f'sana u anki reġuni oħra affettwati u maffariet li jiġu garantiti. Fis-sitwazzjoni drammatika tal-Jemen li kunem rendu kont tal-violazzjonijiet huwa parti importanti tal-proċess biex bekk ikun hemm soluzzjoni dawwiema għal konflitt bħalissa il-Konsil tal-Drittijiet Umani ta' Nazzjonijiet Uniti adotta risoluzzjoni fis-2 ta' Ottubru 2015 dwar assistenza teknika u binja ta' kapista fil-Yemen fil-qasam tad drittijiet umani biex bekk ikun hemm kondizzjonijiet għal investigazzjoni nazzjonali li l-Unjoni Ewropea tħoss li għandha taħdem mod indipendenti. Aħna ntennu it-talba tagħna li jkun hemm investigazzjoni indipendenti ta' kulunkwe valazzjoni ta' liġi internazzjonali dwar il-drittijiet tal-bnedmin u drittijiet umanitarji. Aħna bekk nistennew l-aġġornament eh, meħtieġa biex bekk ikonna rapport u kol dettaljat fil-33 il-sessjoni li mis. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Herr Grazzi ħafna lill-Ministru. Issa għanna il-kellima għal-gruppi Maria Gabriel għal minuta u nostri sem il pepe Grazzi ħafna, Signora President. Ministru, kollegi, is-sitwazzjoni fil-Jemen hija sitwazzjoni ta' emerġenza għanna l-aspett umanitarju fejn is-sitwazzjoni wara sena ta' ġlied hija kera daqs li kiku nqablu ma' ħames snin ta' konflitt fis-Sirja. Madanakollu it-tweġiba tagħna mhux qed eh, tirrispondi għal kollu. irridu wkoll naraw illi immorru lura għal pjan rivedut umanitarju. Il-għajnuna umanitarja trid tkun imparzjali. Kull pjans ta' sigurta nafu il-sfida huwa doppju għanna eh, nuqqas ta' stat li diġa ġi sfruttat minn Daesh u minn Al-Qaeda. Mbagħad għandna riskju reali kif diġa qatt l-estensjoni u iż-żieda ta' ħafna żoni ta' instabilità u insigurtà għalhekk li Yemen issa eh, rabta bejn il-peninsula tal-Arabia Sawdita u wkoll l-Afrika. U għalhekk għam mbagħad l-urġenza eh, umanitarja li n-rapedi ġatat per esempio l ġibuti u aħna għanna rwol importanti żewġ kummenti min-naħa waħda għanna bżonna appoġġaw l-sforz għal ġnus maquda biex il-negozjati jibdew u namlu iktar biex il-Jemen jibqa' fuq l agenda Minn banda l-oħra perspettiva u meda medja u għatwila ta' żmien għandna bżonn investu iktar fuq it-tisħiħ tal-relazzjonijiet politiċi tagħna mal-pajjiżi eh, ta' Liga Arbija kif ukoll tal-pajjiżi tal-Golf bħala partnerjat għax hekk ma kunux qed tallimna minn konflitti eh, ta' rebbija ta' Arbija u tal-Afrika. Grazzi ħafna. Vielen Dank. Äh, Grazzi. L-Onorevoli Guerrero Salom, żewġ minuti l-SND. Grazie ħafna, President. Metta hemm kriżi umanitarja li tiġi minn konflitt, eh, ta' gwerra, speċjalment eh, gwerra interna f'pajjiż, lan fondamentali hemm bżonn ikun illi kunem wafqin ta' dawn l-oslitajiet u jkunem slim, paċi, sostenibli u ġusta għax jekk il-konflitt jibqa għaddej dak li kunem bħala riżultat huwa telf tal-ħajja tal-bniedem u l-erda distruzzjoni tal-infrastruttura essenzjali illi għandhom xaqsmu ħafna mal neċessitajiet kollha, speċjalment għal dawk għandhom inqas aċċess għall-ilma s-saħħas u wkoll ħafna nies illi kollom jitilqu djarhom u it-telfa ta' opportunitajiet ta' ġenerazzjoni sħiħa. U lek minn din il-perspettiva umanitarja, il-ksur, kostanzi l tal-bniedem, l-ignoranza tal-prinċipju eh, tal-azzjoni umanitarja u dawn il-kwistjonijiet bħal dawn kollha qegħdin nifokati fil-kriżi u sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fil-Yemen. U għalhekk bħalma għal għallet il-rappresentant tal kunsill u tal-Komissjoni dan il-kas fil yemen dan il pajjiż hemm tiġijiet bżonnijiet għal 80% tal-popolazzjoni pratikament, jiġifieri kważi iktar minn 20 miljun persuna u għalhekk hemm ksur kontinu tal-bniedem. Il-grupp tiegħi u mod partikolari jiena bħala responsabbli tal-azzjoni umanitarja u rapporter permanenti dan il-Parlament napoġġaw l-sforzi tal-Kunsill Ewropew f'April u f'Novembru biex nappoġġaw il-ġnus maquda biex jitfittxu, biex nfittxu paċi, tkun waħda ġusta, sostenibli, biex ikun hemm wafqin tal-ostiltajiet u rispett ta' dizzijiet tal-bniedem kif ukoll l-aċċess permezz umanitarju biex nirrispondu għal bżonnijiet ta' miljuni ta' persuni illi eh, dan il-moment eh, għandhom dan il-nuqqas essenzjali. Charles Tenok, Firi IKF. Grazzi, l-Onorevoli Tanaka li sijar minuta. Grazzi, President. Pala l-ifqar pajzi fid-dinja jiddependu fuq l-importazzjoni għal ektar minn 90% tal-ikel tagħhom qabel ma faqat il-gwerra l jemen issa qed taffaċċa kriżi estrema umanitarja. Il-Nazzjoni Uniti u aġenziji oħra tal-għajnuna għalu moċċar li s-sitwazzjoni hija tassew imwera. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri taw ħafna investimenti u finanzjament ir-Renju Unit ta' madwar 250 miljon sterlina taw l-aħħar ħames snin fajnuna. Iżda issa rridu wkoll rridu nsaqsu dwar il-futilità possibilità li nibatlu dawn il-flejjes umbat l-investimenti jiġu bombardati mill-attakki militari tal-Arabja Sawdita u allura l-infrastruttura vitali u żoni ċivili ġew mill-quta traġikament mis saudis li qegħdin jitfgħu il-bombi mingħajr ma jiffukaw fuq dawn il-miri preċiżi. U allura l-Arabja Sawdita u l-Iran għadin tassew jippruvaw ikollhom sumrmezzija settorjali u allura ma dawk fil-periferiji li għadin ibatu mħabba din il-ħaġa hekk kif huma jinqabdu f'din il-gwerra indiretta. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa għal żewġ minuti l-Onorevoli Xaka għall-Alde. Sie haben das Wort. The magic happened. Thank you, Madam President Minister Kunder. President, il-poplu tal-Jemen edin ibatu għal-imħabba il-bombi minn koalizjoni li jammexxija mis saudi Iżda hawnhekk għandna wkoll segwitu tal-Stati Uniti u Renjuti. Prim Ministru David Cameron qal illi aħna qed nagħmlu l-almutana biex naraw illi dak li qed isir mill-Arabja Sawdita qed isir kif suppost Iżda ovvjament dana mhux qed jaħdem huwa disgrazzja illi proposti u minn dawk irid infisser dawk tal-Gvern Olandiż illi jkun hemm ukoll investigazzjoni fir-reati kriminali fil-Yemen ġiet bojkotjata mill-Arabja Sawdita kif ukoll illi Franza u Renju Unit ma poġġawx l-Olanda. L-Unjoni Ewropea jekk tkun b'saħħitha jrid ikollha pożizzjoni komuni fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin inti semmejt l-esportazzjoni ta' stabilità li jiena nħoss illi huwa għan ta' min faħru iżda rridu nibdew mill-Unjoni Ewropea billi tara illi ma jkunx hemm esportazzjoni ta' armi għal Arabja Sawdita u inti lest taħdem biex ikun hemm embargo fil-Kunsill minn tal-inqas ta' bombi, tal-jet fighters u elekotteri tal-ġlied. U jekk inti lest tati titfa pressjoni fuq dawk li jitfaw il-cluster bombs li huma sproporzjonali u edin jintużaw fil-Jemen u insaqsi jek taqbilx il-violenza fil-Jemen jisħaq il-bżon l-Unjoni Ewropea tirrevedi taħħa tagħha mal-Arabja Sawdita u anki biex ikun aktar bilanċata ma' relazzjoni li għandna mal-Repubblika Islamika tal-Iran. Wara il-negozjati nukleari hemm ukoll possibilità illi ikonna taħt ma' dak il-pajjiż l-Iran u l-Arabja Sawdita irridu jkunu parti mis-soluzzjoni u jwaqfu il-vjolenza fil-vant nofsani fl-aħħar il-blockades fuq l-art, fl-ajru u fil-bahar u kol edini xeklu lajnuna monetarja ta' bżon juża u dana ifisser li Doctors Without Borders qed jgħidu li l-persuni qegħdin imutu għaliex eh, lanqas qegħdin nimorru fl-isptarijiet għaliex iħossu li dawn qed jiġu mill-quta minħabba il-gwerra. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Frau Schake. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Anna blue card, Mr. Tanek. Taċċetta, Iva? Jekk joġbok Sir Tanek, 30 sekonda. Mikrofonu għal-kellim. Grazzi tal-li għacċettajt il-blue card. Inti semmejt il-Renju Unit specifikament li niprovaw namlu vito jew nwaqfu investigazzjoni proposta mill-Olanda għal reati tal-gwerra fil yemen inti għandek evidenza diretta li tissuġġerixxi l-Arabja Sawdita deliberatament qed timmira starijiet u skejjel hemm rapporti iżda jekk il-gvern tiegħek għandu xi evidenza għalfejn ma tippubblikawx din l-evidenza x'din hija akkuża serja u jiena ma rridx nara li r-Renju Unit jipproteġi tal-affarijiet. Thank you. Grazzi ħafna sortanek għal mistoqsija tijak. Jina nasib lekk għanna zewċ kustjoniet fir marki tijaj li forsi ċiġu konfuzi. l ewwel proposta mill gvern Olandiz, il-ministru kiener jistajja jellaw ewel para Krimzon, illi kienem proposta illi ikunem eh, investigazzjoni minn Nazzjoni Uniti u din ġiet projbita u mwaqfa għaliex jider illi ikkonna investigazzjoni indipendenti hija xi ħaġa essenzjali. Jiena kont qed nara eh, nirreferi għal eh, dak li qed jingħad minn NGO Doctors Without Borders li qed jgħidu li l-isptarijiet jiġu mirati u allura mhix qed norbod din l-akkuża ma' l-proposta ta' l-Olanda iżda qed ngħid x'qed jgħidu id-Doctors Without Borders. Grazzi ħafna. Issa għandna blue card oħra. Jiena nissuġġerixxi però illi ikonna blue card waħda għal kull persuna. Din hija l-proposta tiegħi. Eh, Jina jiddispjaċini ma nistax naċċetta. Mela, issa imis eh, l-Onorevoli Verġja għal Gwe għal minuta. Merci. Grazie, Signora President mill-2011 movement popolari il-Jemen issa jgħat f'konflitt illi huwa ehm, issa mara l-lar minħabba eh, l-attakki tal-Arabia Sawdita. din jipprovaw jajduna li jem konflitt eh, intern bejn xiti u s-sunniti dawn tal-axħar appoġġati mill-Arabja Sawditi u xiti mill-Iran. Imma dawn il fisser ma, nkunux nafu l-istorja ta' dan il-pajis u, u kemm is-situazzjoni politika u soċjali hija komplessa. Hemm ħaġa żgura, popolazzjoni jemenita fost l-iktar eh, foqra fid-dinja diġà qed tara illi hemm il-pożizzjoni ta' gwerra minaħa tal-Arabja Sawdita u mbagħad hemm il-fazzjonijiet interni u aħna fil-punent nalqu għajnejna. U Eh, se tilfu l-Jemen se nħallu ħaddej, ma le għanna bżon, mux bis najdu li hemm bżon ta' għajnuna manitarja, għanna bżon napoġġawhom u ma nqodux eh, naħbu wara l-Stati Uniti u l-ġnus maquda. Nächste Rednerin is die Fraktion da Grünen Eva. Grazie, signora Vergia. Issa għal ħodor l-Onorevoli Loħbiller għal minuta. Anzi, minuta u nofs. Grazie ħafna, signora President. Sa mill-Marzu 2015 rajna li l-konflitt fil-Jemen mar Il-Jemen issa għaw zona ta' katastrofi umanitarja. Iċ-ċivili aktar minn 2 miljoni persuni edin ibatu minħabba l-ġuħ. L-Unjoni Ewropea trid taċċerta li jkun hemm biżejjed għajnuna monetarja li tintbat lejn il-Jemen. Il-konflitt fil-Jemen fejn hemm żewġ gruppi fazzjonijiet illi din jaħdmu għanna il-ribelli fit tramuntana fil-ex president fuq naħa umbat il- il-movement ħadi li jaħdem mal-movement tan nofsinar bekk għanna situazzjoni diffiċli ħafna il-setat reġjonali u kollu valuti. L-Iran qed wassal l-armi u l-Arabja Sawditi qed ukoll qed tattakka l-Yemen u allura bekk dawna qed jaħdmu kontra il-liġi internazzjonali għajtin naraw li 800 persuna inqatlu takki mill-ajru ta' Saudi u anki ta' rockets. Bekk rajna li starijiet zoni ta' ħazna tal-lekel u skejjel mill-quta mill-cluster bombs. Il-gruppi ġihadi, al kajda u Daesh edin jirpu minn benefikaw minn dana kollu. Bekk nishtiqu li l-armi kolla u sinni tal-armi jitwafu. Minn flok aktar eskalazzjoni permezz aktar armi neħtieġu soluzzjoni politika bin-Nazzjonijiet Uniti fuq quddiem grazzi. Grazzi ħafna, issa għal grupp EFDD għal żewġ minuti l-Onorevoli Castaldo. Grazzi President xinu laqwa mezz biex nwaqfu eh, dissens intern. ħafna drabi rridu nikkonċentraw fuq l-għadu minn barra biex naqirdu il-minaccia u t-teddidiet li jista' jkun hemm u allura dawk li jiġu maqjusa tradituri u terroristi. U allura l-Arabja Sawdita hekk għamlu daħlu għal gwerra oħra indiretta kontra l-Iran fil-Yemen li edin jgħinu l-ħuti. U dana ifisser però li l-affarijiet mhux mixin skont il-pjan għaliex dak kien strument biex bekk u ma jkunu jistgħu jisfruttaw l-elementi militar tal-pajjiż. Iżda l-konkista ta' Aden u Tobab il huma kruċjali għal konstritt tal-istret ħab għal mandab ifisser li kawżaw eh, ħafna mwiet 60% minħabba attakki mill-ajru indiskriminati u bekk mitu ħafna nisa u tfal. 16 il-miljun ta' persuni minajr ilma u assistenza sanitarja. U allura E, jider illi taħdidit tal-paċi u mal-bot. Umbat, hemm numru qawwi ħafna ta' violazzjoni ta' dritti tal-bnedmin, verifikat dan minn organizzazzjonijiet tal-Nazzjoniet Uniti u għanna aktar minn 8000. Ek kif rajna li kena diġa il-rezoluzzjoni tal-2016. Ban Kimun issa għandu dubbi fuq il-ġestjoni tal-Arabja Saudita. Jina ma nafx irid jiġri aktar qabel ma jkonna investigazzjoni uffiċjali. Dan huwa l-minimu li jista' jsir. Jiena ma rridx naħseb li din id-distrazzjoni kollha ta' ħafna stati Ewropej u Stati Uniti li ħafna drabi jappoġġaw b'intelligence is-sitwazzjoni bħalma ġar Eh, sar fil desert Storm fl-Arabia Sawdita, ma nafx hekk danu xi prezz li rridu nħallsu biex ma jkunx hemm attakk mill-Arabja Sawdita fuq il fejn mal-Iran. U allura jiena ma nixtieqx illi naraw illi ma jkunniex aktar sforzi għal proċess ta' paċi, iżda rridu nkunu b'saħħitna biex nikkondannaw il-vjolenza u biex ikonna investigazzjoni għaliex inkella jekk indawru wiċċna eh, nispiċċaw nkunu omja qudiem dak li jeħtieġ li jsir. Grazzi. Grazie ħafna. Issa l-aħħar kellim fisem il-grupp għanna l-Onorevoli Bej għal-INF. Fid-deklarazzjoni tiegħek tal-10 ta' jannar, il-rappresentant Olja kondannat il-bombardjar il-ġdid fil-isptar ta' Tramuntana tal-Jemen, sitt imwiet u ħafna midruba fostom membri tal-staff ta' Tobba mingħajr frontieri u um, kelmet fuq l-attakki fuq uh, operazzjoni umanitari u ċivili. Imma iża metlura milli s-saqsi għall-inkjesta bħalma saqsow il-Tobba uh, ta' mingħajr uh, frontieri kif qed jitolbu għax din hija wara kollox dan huwa t-tielet sptar li ġi bombardjat mill-koalizzjoni tal antixiti mill-Arba Sawdita u għalhekk ukoll eh, trasnet milli tikkundanna l-użu tal-armi mis-Sawdan imma jiena kont insejt illi ovvjament il-ħbib tagħna mill-Arba Sawdita kienu kisbu il-Presidenza tal-Kunsill tat-Titiet tal-Bniedem eh, tal-Ġus Maquda permezz tal-petrodollars tagħhom u għalhekk permettu li nfakkar illi il jemen kara xi kbira ħafna bil-reġina ta' saba ma naraw fl-istessment l-antik u għalek ħaman ħallu għomx jikomplu jimutu eh, il-Jemeniti minħabba l-bombi tal-Arba Saudita u eh, nħarsu il-patrimonju taħħom. Die nächste Rednerin ist nun Alessia Maria Mosca. L'onorevole Mosca al minuta. Grazie President Il-gravità tas situazzjoni fil-Jemen issa għandha twassal għal kollaborazzjoni mill-qrib fost l-organizzazzjoni umanitarji u l-partijiet involuti. U aħna għandna wkoll imħalsbin minħabba situazzjoni għaliex f'din il-kriżi umanitarja li qed teqret il-popolazzjoni rajna minn flok konflitti bejn dawn li għandhom ikunu fuq l-istess naħa biex insibu soluzzjonijiet. Aħna imħalsbin fuq dak li il-popolazzjoni Jemen għaddeja minnu u nafu l-istarijiet mandomx medicinali basiċi u anki jem nuqqas ta' ekel u 13 miljon persuna li għedin ibatu l-ġoħ u 6 miljoni għandhom bżon immedjatament għajnuna tal-ikel. U aħna nafu li kolazzjoni tal-Arabja Sawdita waslet għal aktar minn 2000 imwiet u anki edin jibbombardjaw ħaznit tal-ikel u medicinali. Bekk aħna irridu mill-ġdid natu appell biex bekk ikunem azzjoni diplomatika immedjata biex nejnu il-poplu tal-Jemen biex bekk ikonna korritur umanitarju permezz ta' waqfin tal-ġlied biex ikunem negozjati ta' paċi mill-ġdid. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa l-minuta l anorevoli Nart. Grazie ħafna, Signora President. Il-konflitt fil-Jemen huwa konflitt storiku li ilu għaddej u xejn ma nbidel f'dan il-konflitt. Iġifieri il fazzjonijiet li jiġildu kontra il-Ħuti, xi ħut minnhom ma ħutix xi ħut mill-azzjoni mill-fazzjoni oħra, imma inna għaddejjin eh, gwerer kontinwi, konflitti ġliet intern, imma attualment il konflittu wieħed storiku, wieħed minn ħafna li hemm fejn operazzjoniet bati ħafna, għalhekk il-problema l-iktar kbir attualment hija l-bombardamenti minn naħa tal-Arabja Sawdita illi qed jikkonvertu massakru gwerra interna f'din iż-żona tad-dinja u għalhekk din il-eġemonija minnaħa eh, Sawdita eh, nistgħu nqabluha wkoll mal-fatt illi aħna ngħidu li maħbib ħbieb mhux vera ma nistgħux ikollna paċi fil-Yemen jekk ma konniex l-espużjoni tal-aġenti esterni tal Eh, li qegħdin hemm f'kunflitt intern. U għalhekk aħna irdu konna eh, konferenza ta' paċi ma' mson ta' espulsjoni ta' eh, tal-aggressuri wkoll. Grazzi ħafna issa imiss għal minuta u nofs Nervli Carver. Jien għandi kuntet mal-mexxejja tal-Assemblea li qegħdin jaħdmu fil-moviment tal-nofsinhar biex ikun hemm indipendenza fil-Yemen minkejja l-aqwa sforzi tagħhom għal dan il-moviment qed ikun hemm attakki għal kawżi tagħha huma għandhom ukoll attakki anki minn eh, fundamentalisti oħra u jider illi hemm sitwazzjoni fejn Aiden inħeles iżda noqqas ta' appoġġ mill-Arabja Sawdita ifisser illi sitwazzjoni marret allar u l forzi estremisti reġgħu taħlu. Jiena smajt il-moviment ta' nofsinar edin jaħdmu biex nofsinar ikun f'kontrol sħiħ tagħhom u m'għandhomx l-intenzjoni li jitlu fil-ħata tramuntana huma edin jaraw illi hemm elementi li qegħdin iwaslu għal nuqqas ta' stabilità. Iżda is-Sawdis sawditi mhux qed jippermettu dan. U allura l-popolazzjoni tal-Yemen qed bati għaliex l-Arabja Sawdita u l-Iran qegħdin jaraw illi jkun hemm ġlied u ma jkunx hemm soluzzjoni ta' paċi fil-Yemen. Sinjura President, President, jekk irridu nejnu l-Jemen għalġejjeni, l-atturi internazzjonali irrid ikollhom azzjoni sħiħa ma' dawk li qegħdin fil-post aktar milli naħraw x'inhuma l-evidenza biss u donna kemm induru fiċ-ċirki u ma naslu imkien. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Carver, issa għal-minuta Sur Organ Freund. Le, un minuta, tajt il-President. Is-Sur Carver kellu minuta u nofs. U inti għandek minuta biss. hemm eh, problemi u eh, hemm ftit eh, attività li qed isir. Qed nitkellmu hawnhekk fuq 6000 persuna li mietu sal-lum. U dejjem iktar qegħdin imutu u għandna ġuħ aċċess limitat għall-ilma Eh, elettriċità intermittenten. Illum e, e, e, Jemen tinsaf din is-kondizzjoni bżon nibdew il eh, eh, taħdid tal-paċi mal-aktar kmini, bżonn nibatu l-organizzazzjonijiet tal-ajnuna umanitarja biex ikunu jistaw jaħdmu f'din iż-żona mingħajr problemi. U aħna l-Unjoni Ewropea rridu namlu proposta fil-ġnus maquda biex ikonna Eh, negozjati ta' paċi u biex din is-sitwazzjoni tintemm. U m'għandniex natu iktar armi uh, lil dawn in-nies. U rridu niżguraw li n-nies jipoġġu bil-qeda biex jinnegozjaw. Skużani, e għadhom kif qalu li għandek 30 sekonda oħra. Tista' tkompli jekk trid. mela 30 sekonda, sen zomma l-arloċ taħt għajnija. Grazzi, President. Jena eh, kelli raġunien, ġifiri, din darba, ma mux spesi ġriek. Mżon l-istat jerġa impoġuħ fuq l-istess kondizjonijiet eh, operativi wara wara l-bombardamenti irridu nizguraw illi la Al-Qaida u laqas Daesh ma jkunux jistaw jisfruttaw situazzjoni. Ma rridux ninsew illi e, e, illi n-nis marru fil-Jemen qabel ma marru f'Pariġi. Issa, irranġajna sistema. Sur korrawan, minuta. 6.000 vitma, 3.000 eh, ċivili, involuti Eh, eh, situazzjoni fl-Jemen eh, miex kondizjoni tajba u biex ħaġa ġdida għax ilu maddejn ma was essa sar ċenarju ta' gwerra proxy war imma anki divertiment għal statat gbar rridu niftakru li dawn il-setat gbar u maħbib tagħna għaliex proponejna ħafna affarijiet għamilna ħafna programmi nipromovu l-proċess ta' paċi però ma jidirx illi hemm hemm ċarezza u hemm eh, eh, rigur biex najdu li l-Saudi eh, Arabia li hija li l-iktar li qed taħdem f'dan li huma ħbib tagħna għax il-gvern Taljan nibatu nibatu bombi, nibatu armi e, il-Renju Unit u l-Amerika u aħna dejjem dajfa biex insegu l-indikazzjonijiet e, tal-lider ta' politika barranija tagħna u biex nkunu kredibli ridu nkunu iktar rigorużi, iktar għawin fuq ma', Saudi Arabia. Grazzi. Issa kellim li miss fuq il- Eh, l-lista tiegħi huwa s-Sur Francisco Assis imma mhuwiex preżenti, mela ngħaddu direttament għal kellim ta' wara li hija Sinjura Ġufrida għal minuta. <clears throat> Grazzi, President. Is-sitwazzjoni hija drammatika, aktar mit 80% tal-ċittadini ta' Yemen għandhom bżonn ta' assistenza umanitarja. 21 miljun ta' persuni. Is-sitwazzjoni dejjem sejra għallar qed jiġu attakati l-kliniki, l-sptarijiet, iċ-ċentri ta' akkoljenza u sitwazzjoni mhijiex għar mill-żoni oħrajn tal-vant nofsani u l jemen m'għandux jiġi konsiderat bħala każ iżolat ta' gwerra ċivili, m'għandu jkun inkluż fil- eh, f'kuntest ta', ta gwerra mm, eh, ġenerali fi zona kolla. Il-Yemen hija pedina eh, fil-gwerra bejn eh, Saudi Arabia u l-Iran. Eh, u anke għal sala illi hija eh, art tal-Al-Qaeda u rappresentant tal-ġlus Mauda ġi dikjarat persona non gradita. Irridu naħdmu biex ikonna biex ceasefire. U rridu niġġildu kontra terrorizmu u l-fundamentalizmu bisninna. Issa wasalna għal catch the eye. U għet nara li għaw tlet tal-bit u naċċettum kolla. Mela nibda b'Stanislav Koċak għal-minuta. Se právě v řešení humanitární situace. Grazie, signora President. Aħna rridu nipruvaw insulfu il-situazzjoni umanitarja fil-Jemen imma naħseb li ta' sew ħasra li aħna qegħdin nibqgħu spettaturi fil-ġlieda bejn l-Iran u l-Arabja Sawdija f'dan ir-reġjun u eh, danna dinja ħasra mux bissar minħabba r-wol u l-finanzjament eh, li aħna diġabatna f'dan ir-reġjun pal-Unjoni Ewropea ma hija ħasra wkoll minħabba il-popolazzjoni ċivili għaliex f'mument fejn l-Arabja Sawdija qiegħda fuq meta ta' żmien twila tieħu dan ir-rwol ta' attur ta' koalizzjoni militari u fl-istess ħin imsieħeb tal-Istati Uniti u l-Ewropa aħna għandna ninnegozjaw ma' l-Iran sabiex l-Iran ma jinqedix din is-sitwazzjoni għall għanijiet tiegħu għax din hija importanti ħafna l-popolazzjoni ċivili. L-Onorevoli Caputo. La situazzjoni umanitarja in Yemen Il-situazzjoni ta' grevi hija gravi. E, Żewġ terzi tal-popolazzjoni għandhom bżonn jnuna, e, u hemmhekk qed isir gwerra kontinwa eh, eh, li namlu gwerra bi prokura bejn l-Iran u Saudi Arabia. Eh, is-sitwazzjoni dejjem għar, sija għara sija, u hemm krizi umanitarja tal livell tlieta li għal iktar kategorija olja. 80% tal-popolazzjoni għandhom bżon ta' assistenza umanitarja urġenti u il-bombi jaslu fuq kolħat, u bħalissa qed jaslu fuq ċivili u wkoll u anki kontra il- Eh, l-isptarijiet eh, il-partijiet tal-konflitt għandhom jiqfu eh, milli jimmiraw il-bombi kontra, dawn l-istrutturi ċivili. Irridu nsibu soluzzjoni politika din il-krizi. L-Unjoni Ewropea għandha titkellem mingħajr tlaqliq u tiżgura u għandha tfittex soluzzjoni politika din il-krizi. Grazie. l Catch the Eye u l-Onorevoli Marias. Grazie, President. F'Ottubru li għadda eh, intqal illi eh, wara ħames xhur ta' gwerra kienet isa il-Sirja wara snin ta' gwerra. Hemm ħafna ċivili wkoll li ġew maqtula. 630 tifel ukoll ġew maqtula. Il-kriżi umanitarja eh, Eh, minn 21 ta' miljuni 19 e mandomx popolazzjoni, mandomx eh, eh, ikel u aċċess tal-ikel u elettricità u hemm tfal edin 300 300.000 tifel qed ibutu eh, bil-ġuħ. Imħabba l-bombardamenti tal-kampi ta' rifuġati, l-iskejjel u l-isptarijiet għandhom eh, eh, dan eh, ħsara kbira li tinkludi anki ċentru tal medisan San Frontier. Skont l-osservaturi, jiġu jiġużati cluster bombs u għanna dmir bħala Unjoni Ewropea niddenunċaw dawn il-gwerer u l-Komissjoni trid tipproponi miżuri biex tiġiret kontra da. Issa l-Ministru Kenders minflok il-rappresentant Oli. Grazzi. Eh, President, nibda bi kwestjoni li diġa ġiet imsemmija eh, li nix nkunu osservaturi sempliciment. U dan huwa punt importanti, starrija importanti, għax ma nistawx nkunu osservaturi biss. U aħna maħniex fil-fatt osservaturi biss. Is-sitwazzjoni attuali fil-Jemen, kulħadd tkellem hija ta' tħassib kbir għal membri kollha tal-Kunsill u jiena nitkellem u eh, kontent li qed nitkellem hawnhekk flok il-Federica Mogorini la rappreżentant li fuq din il-kwistjoni u jiena nixtieq ngħid fuq nota personali jiena eh, għext ħafna fi Yemen. Hemmhekk kellna aħna kriżi annunċata. Eh, kien hemm diżastri ekoloġiċi, ambjent diffiċli u gvern ħażin. U din il-kombinazzjoni waslet speċjalment fir reġun ta' Yemen, eh, waslet fil-kriżi li għanna u dimna. Eja situazzjoni katastrofika. Eh, il-situazzjoni umanitarja hija katastrofika kif għattu intkom u aħna imħazbin ħafna. Aħna l-ora osservaturi u le u aħna għanna ruol proattiv għanxi il-rappresentant Oli aħna wieħed minn ftit eh, eh, operaturi li nistgħu nitkellmu u nimpenjaw ruħna. U dan u importanti specifikament għax il krizi umanitarja nista' ninsolvuha biss jekk hija skont il- progress anki lejn soluzzjoni politika naħseb li ħafna minn raw da onesta anki nikwota l-persuni li tkellmu lejla din hija kwistjoni eh, ewlenija illi u dimna. U naturalment din tirigwarda anki kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem. Issa il-Kunsil eh, tal-Drittijiet tal-Bniedem tal-Ġnus Mauda eh, huwa ċar illi Minkejja dan, e, il-ġnus Mauda e, adottat rizoluzzjoni ta' kompromess fit-2 ta' ottubru ta' sena li għaddit, illi tpoġġi l-kondizjonijiet għal Komissjoni Nazjonali ta' Inkjesta e, u illi l-Unjoni Europea qed taħdem indipendentement u aħna nerġaw nitolbu li kunem stħarriċ indipendenti tal-ksur tal-dritti tal-bnidem u u l-Unjoni Ewropea attivament ħassegwi u eh, ħassegwi l-aġġornament tal-Kummissarju eh, Oli eh, u anki se jkun hemm anki rapport bil-miktub fuq dan. U din hija ħaġa importanti ħafna, ħafna minnkom tkellimtu mhux biss fuq is-sitwazzjoni umanitarja, ma anki fuq ir-rispett għal liġi internazzjonali umanitarja. Aħna eh, nafu u mħasbin fuq dawk il-rapporti kredibbli tal-użu ta' cluster bombs u anki fuq eh, l ħarriċ u aħna nafu b'sodisfazzjoni li il-komissarju li għal dritti tal-bnidem eh, eh, diġa beda stħarriċ fuq din il-kwestjoni. Fuq il-kwestjoni tal-armi, entkom tafu li embargo tal-armi fuq E, e, l-Arabja miex risposta ta' da, imma hemm e, pożizzjoni komuni se tiġi diskussa fil-grupp ta' ħidma tal-Kunsil tal-armi konvenzjonali tal-IAAS. ħafna minnkom tlabtu, għasajtu fuq kwistjonijiet reġjonali, specialment fuq ir-ruol, fuq tensjoni bejn l-Arabja u l-Iran. U sakem dan għandu l-impat fuq il-taħdidiet eh, ta' Yemen faċilitati mill-ġnus ma'uda. Mandux ikollu impat. Il-atturi eh, internazjonali għedin jaħdmu attivament u għadin jappoġaw il-taħdidiet fi situazzjoni fil-Jemen u għandhom għandu jisiru l-sforzi kollha biex dawn l-negozjati ma jġux minati hemm progress fi ġranet li ġejjin u nittamaw li il progress se jimxi l-qoddim anki jekk hemm indikazzjoni li eh, eh, se jkollna nistennew safrar. Eh, u u Ismail Uċek Ahmed li huwa il-mibawt speċjali li bħalissa qed jivjaġġa lejn eh, Yemen u lejn ir-reġjun biex jarek dan mhux possibbli. U aħna konfrontati wkoll mid dikjarazzjonijiet tal-Gvern ta' Yemen eh, huma impenjati għal eh, biex dawn in-negozjati jkunu suċċess u jistennew li se jimxu biex inkunu nistgħu nimplementaw ceasefire u biex nimxu l qudiem biex nimplementaw ir-riżoluzzjoni rizoluzzjoni tal-Konsil ta' Sekurta eh, tal-ġnus ma'uda tal-2016. Fuq il-kwistjoni, umbat, tal-Medsan San Frontier. dini hija kol kwistjoni illi eh, għal ħafna raġunijiet eh, importanti għajmu il-membri tal-parlament, aħna rajna attakki f'ħafna Eh, f'ħafna partit fid-dinja għal Medicine San Frontier u dinja hemm bżonn nistudjawha u nistenna li l-Kummissarju għad-drittijiet tal-bniedem jirrapporta eh, fuq dan fil-diskussjonijiet eh, li se jsiru b'nawti tieħor. U hemm kwestjonijiet ta' Teheran, iva l-Iran kien qed tappoġġa il-movement Houthi u hemm bżonn issa nużaw il kontatti privileġġati mal-glob biex nipromovu il-paċi u eh, operaturi importanti reġjonali imma l-Unjoni Ewropea tħeġġeġ u jew kol f'pożizzjoni biex tkun tista' titkellem mal-partijiet differenti u tħeġġeġ l-awtoritajiet iranjani biex eh, jagħmlu rwol kostruttiv għal biex ikun hemm settlement fir-reġun. U din hija kruċjali u ħafna minnkom eh, qalu eh, u m'għandhom raġun ek dan ma jiġrix se jkunu il-gruppi estremisti u l-ISIS u Daesh li se jihdu se japprofittaw ruħom minn din il-kwistjoni. Nirringrazzja l-President għal possibilità li nistgħu nitkellmu nitkellmu fuq Yemen illum, nħoss li din mhux bisija er urġenti ma kwieħed ħares lejn ċifri ta' persuni li qegħdin għaddejjin kondizzjonijiet ħżiena. Eh, nirringrazzjakom tal-attenzjoni partikolari, eh, aħna eh, tal-limna illi <coughs> l-istabilità jista' jkollha ah, impatt fuq l-istabilità u sikurtà tagħna wkoll fil-punent u din eh, il-kriżi eh, għandha bżonn eh, hekk ma ssibx soluzzjoni se jkonna effetti aħna, kumorru fisana anki l-lum hemm id-distruzzjoni ta' ħafna partijiet tal-belt u jina zgur illi hemm bżonn eh, appoġġ kbir internazzjonali. L-Unjoni Ewropea eh, qed tkompli tħeġġeġ l-Istati membri u l-imsieħba fir-reġun biex ikollhom approċċ koordinat tal-komunità internazzjonali u l-gvern ta' Yemen eh, jaqdu l-parti tagħhom biex jisolvu l-kwistjoni għal beneficju tal-Jemeniti kollha. Grazzi, Sur Ministru ta' din id-dikjarazzjoni tiegħek. U bdana nalqu